irrit namel ukoll ħanaqra bil-ċek għax edha bil-ċek hawnhekk. Jena nishtiq najdilkom li sinjura Anisha Plashar tas-Sur Bonte għallulna bil-miktub illi se jirtiraw mill- mill-pozizjoni tagħhom bħala membri ta' dan il-Parlament għaliex huma ġew eletti uh, fil-Parlament ta' l-Olanda skont l-att dwar elezzjoni tal-membri deputati tal-Parlament Ewropew f'elezzjonijiet diretti u ġenerali skont ir-regolament tal-proċeduri <coughs> aħna nixtiequ għal daqstant ngħidulkom illi mis-17 ta' Ġunju